Dear colleagues, let me start the sit. Aziz kollegi, permettu li nibda s-seduta jek joġobkom ħodu postkom. Nidikjara miftuħa sessjoni tal-Parlament Ewropew li kienet sospita fis-16 ta' Deċembru tal-2010 minuti ta' sessjoni ta' Deċembru ma disponibli għaw xi kommenti. Jider li dan mux il-każ. Il-minuti għal daqstant nistgħu nadottaw. Għandix informazzjoni x'naddilkom ħames punti fil-qosor fil 27 ta' jannar nkunu qed niċċelebraw is-66 anniversarju tal-Helsin tal-kampi ta' konċentrament ta' Auschwitz-Birkenau u kull sena nfakru il-vitmi ta' dan il-kamp. Dan jitina ta' l ġejjini għal-Europa fejn ma nerġawx naraw ripetizzjoni ta' avvenimenti bħal dawn fit-13 ta' jannar il-Litwanja ċelebrat l-20 anniversarju tal-ħadd imdemmi meta l-Armata Sovjetika provat twaqqa il-gvern eled demokratikament fil-Litwanja, il-Litwani issa huma membri sħaħ tan-NATO u xtaqna nesprimu solidarità mal-Bielorussja wkoll il-ġirin tagħna wkoll u li għadhom qegħdin jistennew ħelsin u demokrazija f'pajjiżhom. Fit-23 ta' Deċembru l-Unjoni Ewropea inaqdet fil-konvenzjoni għad-dritt tal-persuni b'dizabilità, l-konvenzjoni tal-ġnus maquda għal-persuni b'dizabilità, u din il-konvenzjoni flimkien ma l-istrateġija preparata mill-Kommissjoni Ewropea se tamilla possibli illi nizguraw drittijiet ugwali għal madwar 80 miljon persuna b'dizabilità fl-Unjoni Ewropea. Il-punt li jmiss xtaqt nfakkarkom illi aħna mħazba minħabba il-fat illi kena lejbin ta' attivist tal-oppozizjoni ċiniża xaktar tortura t-diskutejna u kol il-kas ta' Ji Sheng diversi drabi u xtaqt nsejjaħ l-gvern ċiniża biex jirrevedi l-arrest ta' din il-persuna u anka sabiex jeżamina il-saħħa tal-persuna. L-aħħar punt mill-aħħar laqgħa ta' qabel il-miliet il-presidenza Belġana s-santemmet u s-sanna presidenza Ungeriża. U se nkun qed niddiskutu dan propju f'din is-seduta. Ukoll konna xhida ta' avvenimenti politiċi importanti, elezzjonijiet fil-Bielorussja u anka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 l-sur Tarant ikun nominat għad delegazzjoni għal relazzjonijiet mal-Assembleja Parlamentari tan-NATO huwa sejħu post is-sur Butikofer. Għawn xi kummenti oħrajn. Mhux qed nara kummenti għal daqstant nistaw napprovaw din il-nomina. L-agenda sa l-agenda ħarija provata mill kripta presidenza ġejtim asma u tinsab u dimkom. Tibdil fl-agenda. It-tnejn, grupp tal-ħodor, Yeah. Signor Presidente, colgo l'occasione dell'ordine Sur President, neħu din l-okkażjoni sabiex nittolbu b'mod formali illi Lady Ashton tiġi fl-awla fil-Parlament Ewropew sabiex titkellem fuq l-atti li wetqet jew dawk li se twettaq